President. Il-President. Wow. Tabiħat nasu. Kun morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lola tajba, signori, nishtir niftaħ il sessjoni tal-lum ta' tlieta. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa dikjerazzjoni min naħa tal-Kunsill dwar bażi ġuridika tal-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen. Nixtieq ngħidilkom b'mod espliċitu issa fil-bidu ta' din il laqgħa li dwar din id-diskussjoni maħniex ħajkollna proċedura catch the eye. Nerġa' nirrepeti maħniex ħajkollna allokazzjoni ta' ħin għal catch the eye għal matul din id-diskussjoni. Aziz kollega Ferhofstadt, ikkalma daqxejn il-mikrofonu tijak ija u għam il-xor ġifiri aħjar ma toqodux tattakkaw. Nishti eh, eh, nawgura l-odba tajba, nishti nawgura l-odba tajba u kol l-Signora Malmström, l-Ministru li jati rappresenta il-Presidenza Daniza, jiena għan nisimaw, għan għati l-opportunità l Signora Malmström sabiex titkellem wara il-reprezentanti għal-partiti sa nixti li nibdew bis-Sur Botskov li t-reprezenta l-Konsell Kirchberg Sur Botskov. Ærede formand for Europaparlamentet, eh, ærede medlemmer eh, og ærede kommissær, mange tak for muligheden for at tale i anledning af Europaparlamentets behandling. Grazie ħafna tal-tuni l-opportunità sabiex nitkellem Issa li aħna din niddiskutu dwar din il-kwistjoni tant importanti,